Mela memx kummenti fuq il-minuti dawn nistgħu nadottawhom. Is-Sur Vitol Tomczak għamel applikazzjoni biex jiġu mħarsa l-privileġġi tiegħu u l-immunità parlamentari tiegħu. Minħabba li hemm xi proċedimenti fil-qorti distrettwali. Aħna fil-Parlament Ewropew tajna tliet deċiżjonijiet fuq din il-ħaġa f'April u f'Frar tal-2008. Il-Kumitat raffajt Legali tal bniħ Opinjoni ċert ta' dan il-Kumitat għal fissem il-Kumitat li din ir-raba applikazzjoni mis-Sur Tom Czech ma nistgħux nilqawha. Fil-laqa tal-11